sabiex jaħdmu fil-konflitti armati hija xi ħaġa li aħna nikkondannaw u nixtiequ nġieldu kontrija. Aparti minn hekk aħna qegħdin ukoll nisimgħu baħbarijiet pjuttost xokkanti anke minħabba tal-Iran. Aħna mħazbin ħafna dwar il kundanna għal-mewt ta' kundan għal-mewt ta' ċertu ċittadini u priġunieri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 issa dwar l-iffirmar tal-atti li adottati skont il-proċedura leġislattiva ordinarja aħna ħan iffirmaw flimkien mal-President tal-Kunsill nhar l-erba' erba' atti li kienu adottati skont il